fil-minuti ta' din il-laqa. ċfiri sa' kemna dottaw il-minuti dawn il-ħatrit nkunu nistaw naprovawom. L-firmar tal-latti li se jiġu aċċettati skont il-proċedura leġislativa nxin ngħidilkom li nhar l-erba flimkien mal-President tal-Kunsil se niffirma disa' atti skont dawn il-proċeduri skont ġifiri il-regola 74 tar-regoli ta' proċedura dawn ukoll se ssibuhom fil-minuti ta' din is-sessjoni. Daw kienu l-avviżi li kelli għalikom u issa naddu għall agenda tagħna. Itnej mem lebda